tagħkom. U nirringrazza l rapporter għal rapport minn tagħkom, l-opinjoni pożittiva u it-tħassib espress fil-konklużjoni tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afganistan f'dak li ftehim fuq il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. L-Afganistan hija f'salib it-toroq is-sena l-oħra kienet l-ar sena tamwiet għal nies ċittadini mill-bidu tal-gwerra u dis-sena tista' tkun sena tal-paċi. F'daw is-snin l-Unjoni Ewropea daħlet b'mod iktar qrib mal-gvern tal-Afganistan biex tgħin il-pajjiż f'dan il-mument hekk delikat fl-istorja. Dan huwa lan li aħna poġġejna kemm fis istrateġija tal-Afganistan tal-2017 u fl-aħħar eh, konklużjonijiet li kellna tal-Kunsill. Dan il-ftehim jirrappreżenta l-ewwel qafas legali li jmexxi relazzjonijiet bejn żewġ naħat huwa riżultat ta' proċess twil ta' negozjati il-ftejjim issa huwa eh, qed jidħol fis-seħħ provizjonalment. Huwa eh, weda tajba għal qudiem żewġ laqat bilaterali saru fuq is-sena l-oħra fej aħna diskutejna l-att ta' kwistjoniet li iktar jaħarqu illi aħna ħdimna fuqhom mal-ħbib tagħna fl-Afganistan. Drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet tal-ġeneru, governanza, kooperazzjoni, kummerċ, kooperazzjoni reġjonali u migrazzjoni. Fuq dawn il-files kollha, l-Afganistan trid tagħmel progress sostanzjali għall benefiċċju taċ ċittadini tagħha u aħna l-Ewropej koll iridu ngħinu nappoġġjawhom. Għadna attenti ħafna s-sitwazzjoni tal-Afganistan permezz tar-refuġjati fir-reġjun. L-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata u marbuta li taħdem flimkien magħhom biex insibu soluzzjoni tajba u reġjonali billi tappoġġja il- ir-ritorn din, ta' dinjità u sikur għal migranti li jgħixu e, f'pajjiżi viċini tal-Afganistan. U anka programmi fuq il-migrazzjoni u displacements forzat. Fir-rapport ta' tijak inton inti pinġejt stampa realistika ta' dak li qed jiġri fl-Afganistan nixtieq nellabora iżjed fuq l-iżviluppi li hemm bħalissa marbuta mal-aspett tal-paċi, sitwazzjoni hemmhekk tibqa ta' tħassib. Għandek nies u tfal kollha innoċenti jkomplu jsofru mdal konflitt imma hemm raġunijiet tajba li biex nittamaw li dis-sena nistgħu jkollna eh, ħbarijiet tajba dak il-pajjiż. Il-President tkellem man-naħa tat-Taliban u daħolo opportunità bla preċedent għal paċi u minn settembru tas sena l-oħra l-Istati Uniti u t-Taliban qegħdin jinnegozjaw eh, irtirar internazzjonali u impenji ta' kontra terrorizmu. Aħna nafu illi eh, paċi aħħarija tieħu żmien biex tagħmilha. U mhux bilforsi li li tibqa għaddejja u għalhekk aħna impenjati bħall-Unjoni Ewropea li nassiguraw illi l-paċi tkun sostenibbli f'Novembru li għadda fil-konferenza ministerjali ta' Ġenevra fl-Afganistan organizzata minn Nazzjonijiet Uniti is-Sinjura Morgherini għamlet offerta ta' ħames punti lill-Afganistan kif nistgħu aħna nappoġġjaw eh, ftehim ta' paċi l-ewwel ngħinu dan il-proċess ta' paċi jkun iktar inklusiv, it-tieni ngħinu bir-riformi li jinkludi fis-settur ta' sigurtà it-tielet jista' jkollna integrazzjoni mill-ġdid tal-ġellieda barranin u l-familji tagħhom tagħhom ir-raba naġixxu bħala garanter għal dal-ftehim ta' paċi u l-ħames nipromuovu eh, konnettività u kummerċ minn dak iż-żmien konna din naħdmu mill-qrib biex niddefinixxu l-assistenza u l-għajnuna tagħna qegħdin inniedu mekanizmu ta' paċi dedikat apposta biex jibni u jsaħħaħ kapaċitajiet u, u jgħin fin negozjati Kif qalet il-rappresentantu li f'Ġinevra, aħna din nitolbu biex e, nixprunaw l-affarijiet u l-affarijiet imorru l-qoddim. Ma rridux l-affarijiet l lura, m'hemmx lokal dan, nibqgħu naħdmu mal komita Internazzjonali e, biex e, nixprunaw sistema ta' elezzjonijiet iktar demokratika. Kif inti jett tajjeb fil-rapport tiegħek l-Unjoni Ewropea ippumpjat ħafna fondi U fil-konferenza ta' Brussell fuq l-Afganistan f'Ottubru 2016, l-Unjoni Ewropea eh, u l-Istati Membri tagħha e, wedu mal-5 biljun euro. U semmejna wkoll il-fatt li l-appoġġ eh, għall-Afganistan hija ukoll fuq bini ta' stat u l kuntest reġjonali tal-Afganistan aħna din esploraw modi kif nejnu l-programmi li hemm diġà biex nejnu f'da xenarju. Dan ħaj inkludi appoġġ għal riformi, koeżjoni soċjali u fuq kom livell komunitarju. U iktar konnettività l-Afganistan bħala għandha eh, opportunità unika l-paċi u aħna fl-Unjoni Ewropea nagħmlu l-almu kollu tagħna biex ngħinu n-nies f'opportunità tal-Afganistan biex idawru din l-opportunità eh, f'miniera tad-deb għal ġieħ il-paċi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa nibdew bl-Onorevoli Engel imma mhux qiegħed u hemm l-Onorevoli Lank. Fisem il-Kumitat tal-Kummerċ. Grazzi ħafna sur President Kummissarju preżenti situazzjoni illum hija pjuttost assurda. Suppost kena nappruvaw e, eh, ftehim li qed professjonalment fis-seħħ imma m'hemmx proċedura kieku ma kienx fuq l-Afganistan jien kieku ngħid li dan mhux il-mod kif aħna nittrattaw il-Parlament Ewropew. Allura l-Kummissjoni u l-Kunsill għandi ndax ngħidilhom kategorikament mhux tajjeb li ftehim ikun implementat fuq bażi temporanja mingħajr approvazzjoni demokratika ta' din is-sede dan imur kontra kull spiritu demokrazija l-ebda ftehim ma jista jiddaħħal fis seħħ b'mod anke temporanju mingħajr mingħajr id-demokrazija ta' tlet u l-approvazzjoni ta' tliet istituzzjonijiet inkluż il-Parlament Ewropew. Aħna rridu ridna trasparenza u ridna li nkunu ehm, ikkonsultati. Grazzi l-kellim li jmiss. Isur Lena? Issa Sus Zrojewski kjoġbu. Mela, l-approvazzjoni għall kooperazzjoni naħat tal-Parlament imma din e, din il għandna din il-fazi għanna din e, il-fażi illi qegħdin fiha u r rakkomandazzjonijiet Allura għanna l-ewwel ħatibda titnieda l-ewwel kooperazzjoni uffiċjali minnaħa tal-Unjoni Ewropea mal-Afganistan. Fir-rapport hemm anke inklużjonijiet ta' aspetti politiċi u sigurtà u biex insaħħu l-paċi fl-Afganistan imma wkoll dikarazzjoni tal-istat għax l-istat qiegħed jinsab għadu qed jinbena drittijiet tal-bniedem fl-Afganistan e, e, ikunu miksurin ħafna drabi f'dal-pajjiż. Imma hemm aspett ieħor importanti li hu dak tal-proċess migratorju li hemm fl-Afganistan nafu li l-Afganistan hemm qegħdin ibatu minn e, fluss ta' immigrazzjoni anke mill-Pakistan. U fuq dar rapport qegħdin nitkellmu wkoll fuq affarijiet oħra u l president qed jgħid iva. Qed jgħid grazzi u issa l-kellim nimis. Sinjuri, kollegi, il-ftehim ta' kooperazzjoni fuq żvilupp qed jimpenja l-Unjoni Ewropea eh, ma l-Afganistan f'dak li għandu x'jaqsam ma' trasformazzjoni eh, sal-2024 u għandu jservi ta' bażi għall appoġġ tal-Unjoni Ewropea f'dak il-pajjiż fl-implementazzjoni tar-riformi tagħhom. Dan ir-rapport ukoll qed juri eh, mod fuq il-sfidi sustanzjali li l-Afganistan qed tiffaċċja u hemm bżonn snin u iktar żmien biex isibu soluzzjoni għal dawn anke dijalogu kostruttiv fuq id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment drittijiet tat-tfal ta' nisa minoranzi ta' reliġjonijiet minoranzi li huma essenzjali f'dan il-ftehim. Ftehim illi għandu lan illi iżid il- il-livell tal-ġlieda kontra terrorizmu u paċi u żvilupp anka l-ġlieda kontra il-narkotiċi e, u żvilupp rurali u anka kif ukoll tibdil fil-klima. Allura għanna noqogħdu lura minn nużaw proxies tal-pajjiżi viċini u il-pajzi fiċini xi fixklu il-proċess ta' paċi tal-Afganistan mandom jgħinu l-kellim li jmiss. Grazzi, jekk iġobkom żommu l-ħin. Żewġ minuti, l-ewwel nixtieq ringrazzja lir-rapporter għal biċċa xogħol eċċellenti fil-ħidma ta' dar rapport li jkun rappreżentat għall attenzjoni u konsiderazzjoni tagħhom tagħna il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ eh, naħat qed iġib relazzjoni ta' Unjoni Ewropea mal-Afganistan għal livell iktar oli bħala kwalità għal kooperazzjoni eh, pożittiva. Iva, l-Afganistan għamel ħafna progress f'ħafna setturi kif diġa semma. Imma E, tasib ta' ta' korruzzjoni, kwistjoni ta' dritti tal-bniedem problemi oħra għadhom jippersistu u jipperikolaw is-suċċess li diġà inkisbu f'dal-pajjiż. L-Afganistan hija f'punt kruċjali fl-istorja tiegħu u għax hemm sforzi u progressi u, u sagrifiċċji biex daw ma jintilfux. E, forzi ta' kollezzjoni qed jirtiraw jista' jkollhom konsekwenzi negattivi u da għandu jiġi deċiż mill-partijiet kollha, mill-allijati kollha u konsultati minnhom. U l-Unjoni Ewropea ntrabtet mal-Afganistan fuq meta ta' żmien twil. Allura fil-konferenza ta' Ġenevra fuq l-Afganistan ta' Novembru ta' sena l-oħra eh, ħarġet eh, pakket finanzjarju ta' miljuni kbar, mijiet ta' miljuni ta' euro biex jassistu dan il-pajjiż f'dak li għandu xaqsam ma' saħħa, edukazzjoni fost affarijiet oħra. Nittama li dal-ftejim li jum imnizzel f'approċċ ġenerali f'dak li għandu xaqsam mal-viċinat tal-Afganistan, is-setat globali, eccetera, jwassal l-futura jara l-pajjiż. L-ewwel pass li għandu jsir huwa il-paċi għall stabilità li naslu għal ftehim ta' paċi il-partijiet li qed jiġġieldu fl-Afganistan huwa importanti. Nittama li il-proċess ta' Qatar e- jinkludi il-gvern tal-Afganistan, eccetera biex jagħti tifsira b'mod partikolari eh, ftehim ta' paċi ma jistax eh, jeskludi ċerti punti bħal stat ta' dritt, il-paċi, eccetera. Ma nistawx nevitaw dan. Grazzi ħafna tkellim li jmiss. Minuta nofs l-Onorevoli Lozing fi sem il-gwe. Mela, lan u li aħna nimplementaw l anita ta' sostenibilità u paċi u diskussjonijiet bħala nies indaqs. dan huwa l-ftehim li dimna l-lum. Fl-2003 l-IMF daħlet tibdil e, e, tibdil qawwi u radikali u ġi provat li dat tip ta' kunċett mhuwiex e, f'postu fis sitwazzjoni li għandna l llum fl-Afganistan. Is-sitwazzjoni bħalissa fl-Afganistan hija diżastru imma jien nibża illi u t-talba għall-investiment dirett tas settur privat u l-esploitazzjoni ta' riżorsi eh, naturali mhux se tgħin il-pajjiż biex jeġalwa fuq saqaj ħans il-kontra ħajservi biex kum għal kumpaniji Ewropej u l-ftehim ukoll qed jitkellem fuq xi ħaġa li verament nixtieq nisħaq fuqha b'mod informali mod miftijem biex nimxu l-qoddim illi tibat refuġjati Afrikani lura għal-mewt għal-mewt aħna għanna bżon waqfu dil-prattika immediatament. Grazzi l-kallim li jmiss. Is-sinra Gomez għal-minuta. Grazzi ħafna l-alleanza li jina rajt f'missjonijiet li rridu jagħtu vuċi il-juma qed ibatu mit-Taliban. Aħna tallimna lezzjoni mimlija dmija fl-Afganistan. il-gvern ta' Trump ukoll kellu parti minn dak li qed fl-Afganistan Is-sitwazzjoni fl afganistanija dik illi għandna bħalissa u jista' jfisser li ħafna mill-popolazzjoni Afgani nisa u tfal ħajbatu da mhux negozjati, da mhux ftehim, din hija din anzi dinja eh, eh, qegħdin nittradixxu dan huwa tradiment tal pajjiż U dan iftajim ma jiswa xej, irridu namlu xi ħaġa fuq din. Hemm ritorn għal żminijiet ta' dlamir f'dan il-pajjiż. L-allejati li tilfu ħajjithom, eċetera. Irridu nagħmlu xi ħaġa. Pani Barza teraz pani Gili jedna minuta. il li miss, grazzi ħafna. Is-sinja Gilla l-minuta. Jiena nemmen illi kien ikun aħjar kieku l-Parlament kien infurmat iktar qabel fuq in-negozjati li għaddejjin speċjalment li jkopru kummerċ u investimenti imma. Irridu nkunu konxi mill-fatt illi Washington ma qiegħda tafas għal vantaġġ militari dan ifisser illi hemm ftuħ għal possibilità ta' diplomazija u fl-Unjoni Ewropea aħna rridu nagħmlu riżoluzzjoni politika eh, fuq l-Afganistan mandi qatt ta' mistoqsijiet il-Kommissjoni in-negozjaturi tal-Istati Uniti fuq it-Taliban u ċertu titjib fuq id-diskussjonijiet tat-Taliban fil-qatar. Imma meta naraw l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex eh, insaħħu l-partiċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika kif nistgħu nassiguraw illi dan ma jkunx għal xejn u ġara darba t-Taliban kollom ruwol eh, eh, politiku għal darbohra. It-tieni, memx affas reġjonali illi isegwi it-taħdidiet ta' Doha la l-Istati Uniti laqqas l-Afganistan ma jistgħu jmexxuh dan kif nistgħu nassiguraw illi nsostnu dawn il bħal eh, mal-pajjiżi viċini bħal l-Iran, il-Pakistan, l-Indja u fl-aħħar kif nistgħu nassiguraw illi il-gvern Afgani ikun attur eh, verament b'saħħtu fit-taħtidiet. Grazzi ħafna. Dziękuję bardzo. Teraz pani Ward, eh, ta' jisux procedura catch the Proxe pani Ward. Grazzi ħafna. Issa s-sessjoni ta' catch the eye. Mela, aħna nixtiequ illi dan il-pajjiż ikun pajjiż sigur, jiġifieri n-nies li ġew hawnhekk eh, fl-Ewropa li rridu eh, l-azil imma s-sitwazzjoni marret allar u t taliban issa jikkontrollaw parti importanti tat territorju huwa nkunu ipokriti l istati membri tagħna illi batu lura dawn in-nies f'art fejn inevitabilment siġu persegwitati speċjalment dawk li ġew għall-kenn fl-Ewropa wara li kienu l-mira għall kooperazzjoni tagħhom mal-forzi tal-Punent. Hemm ukoll l-esklużjoni tan-nisa u iżgħażagħ minn taħdidiet li jistgħu jwasslu għal eh, slim u l-kollega tiegħi Anna Gomes resqet inizjattiva importanti l-ġimgħa li għaddiet fejn grupp tan nisa Afgana illi għamlu appell għal dawk li huma esklużi minn taħdiet huwa essenzjali li nismaw l-ħna tagħhom biex ikollna paċi sostenibbli u nkunu nistgħu salvagwardaw id-drittijiet tan-nisa f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li jmiss. Sur Kummissarju, eżis kollegi, ftejjim ġie konkluż bejn it-Taliban u l-Istati Uniti xi ftit sigħat ilu fdoħa. Il-bieraħ it-Taliban attakkaw kumpanija ta' 50 soldati, 16 ġew meqrudin u l-oħrajn ġew qabdin u anki kien hemm inċidenti oħra anki fl ofsinhar tal-pajjiż. Hemm ħafna każijiet bħal dawn Taliban nirrifjutaw jinnegozjaw mal-gvern tal-Afganistan minkejja tal-bit tiegħu u dan jimmultiplika l-attakki kontra il- Eh, kontra l gvern tal-Afganistan eh, li okkupa biss 50% tat-territorju u għalhekk issa issu se jkun hemm ritorn politiku tat Taliban bħala eh, awtorità bħala gvern u dan ikun ifisser li nimxu lura ħafna għal dak li huwa l-libertà u drittijiet fondamentali tan-nies tal-Afganistan is-soċjetà kollha kemm hi hija mħassba illi se jkun hemm il-ġdid Emirat Iżlamiku f'dan il-pajjiż bħalma kien il-każ fid-disajnijat l-Unjoni Ewropea ma tistax għax hawnhekk hawn kredibilità tagħha ma tistax taċċetta ħaġa bħal din wara l-investiment li għamilna f'dan il-pajjiż. Sur Kummissarju ma nistgħux inħallu daw iċ-ċittadini tal-Afganistan morru lura taħt il-ħatma tat-Taliban anke fisem il-paċi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Trich, grazzi ħafna, Anzi, Sur Tollin, grazzi ħafna għan diskutu l-Afganistan dan il pajjiż storikament ma setax jiġi gvernat stat impossibbli u l-Unjoni Ewropea u din iż-żieda fit-tensjonijiet biljuni ta' euro li suppost kellhom ikollnu biex ngħinu l-istruttura, id-demokrazija f'dan il-pajjiż Issa ir-Russja, l-Istati Uniti u l-Impir Britanniku kollha fallew biex jippruvaw jimponu ruħhom fuq l-Afganistan u ma naħsibx li hemm xi bidla li tissuġġerixxi li l-affarijiet se jinbidlu jekk dan il-pajjiż bis-soft power jipprova jimponi ruħ f'dan il-pajjiż. Suġġerixxi biex intejbu l-ħajja tal-Afganistan huwa li jkollna eh, kummerċ ħieles u niftħu l frontieri biex hekk inħallu l-ekonomija tagħhom tikber u n-nies ikollhom edukazzjoni aħjar, ikollhom ġid ekonomiku u eh, l-affarijiet l-oħra kollha se jfallu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Castaldo. Grazzi ħafna President, esis kollegi l-Afganistan huwa stat li huwa viċin qalbna aħna ċittadini Ewropej għalmenu mħabba daw kollha illi mietu li ġew mill-istati membri tagħna stess u sakrifikaw il-ħajja tagħhom nixtieq infakkarhom. L-Afganistan bħala Unjoni Ewropea għandhom bżonn ftehim illi jkun wieħed sostenibbli bl-attrament politikament biex nikkonsolidaw l-istabilità interna tal-pajjiż mingħajr ma ninsew anzi npoġġa fil-qalba drittijiet ċivili, ir-riforma tal-ġustizzja, l-iżvilupp sostenibbli u l ċeda kontra l-korruzzjoni. U fil-kuntest ta' soċjetà li qed tinbidel ħafna il- hemm bżonn ta' sitwazzjoni fejn kulħadd jirbaħ, benefiċċji għal kulħadd, imma għandna bżonn l-involviment tagħhom u mingħajr l-involviment tagħna dan ma jkunx biżejjed u se jkun iktar diffiċli. Apparti l-istabilità, il-ftehim għandu bħala konsegwenza loġika kontroll fuq il-fondi. Dan huwa aspett importanti ħafna lilna biex jiġu eh, użati tas tassew favur poplu lokali. Il-ħidma tagħna huwa hija diffiċli, imma dan huwa l-ewwel pass għandna bżonn nħallu l-bib miftuħ beraħ biex nagħtu t-tama dawn iċ-ċittadini tal-Afganistan. Grazzi ħafna. Issa naqqu d-dibattitu. Issa nagħti l-kelma lill-Kummissarju Mimika. Jekk jogħġbok nidilek il-kelma, Sur Kummissarju. Grazzi, President, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu tant utli. Jiena nikkonkludi li għandna bżonn ninkomplu bl-implementazzjoni tal-ftim ta' kooperazzjoni mal-Afganistan kif ukoll l-isforz ġenerali Ewropew biex nappoġġaw dan il-pajjiż dan huwa importanti mod partikolari attwalment meta eh, l-impenni miżjuda tal-komunità internazzjonali hija bżonjuża għandna għanna ovvjament se nasoċjaw dejjem il-Parlament Ewropew dejjem jiġi informat fuq ix-xogħol għaddej min-naħa tagħna u d-dialogu li se jkollna. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa rapport Onorevoli Fotiga biex tagħmel taqsira tad-dibattitu tagħna. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, kollegi. CAPD l-ewwel bażi legali mingħajr preċedent għar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afganistan. Hemm bżonn li jibqa' fis-seħħ għal għaxar snin oħra. Għandna bżonn nużaw biex nipprovdu paċi, stabilità, sigurtà u żvilupp u sostenibilità soċjali f'dan il-pajjiż. Ovvjament eh, se jkun diffiċli ħafna u nixtieq nirringrazzja l shadow rapporteurs kollha il-persuni kollha illi kontribwew għal dan ir-rapport u l konsulenti tal-grupp politiku eh, tagħna, l-istaff tal-afet u l-assistenti stess tiegħi. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Issa nalaq dan id debattitu konġunt il-votazzjoni se tkun għada u grazzi lil kulħadd. Issa nibqa' għaddejjin u għandna l-punt li miss għandna r rapport tal-Onorevoli Lopez Aguiar ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Monaco, Andorra u San Marino. L-ewwel ngħaddi l lir-rapporter l-Onorevoli Lopez Aguilar. Dik jogħġbok. Grazzi ħafna President Sur Komissarju Mimika huwa unur għalija li nagħmel dan l-intervent f'din is-sessjoni tal-plenari tal-Parlament Ewropew bħala rapporter tar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-ftim ta' Assoċjazzjoni bejn Unjoni Ewropea mal-Prinċipat ta' Monaco, il-Prinċipat ta' Andorra u r-Repubblika ta' San Marino. 18 disembru tal-2014 il-Konsil awtorizza lill kummissjoni Ewropew l-Istati membri biex jinnegozjaw ftehim ta' assoċjazzjoni bejn dawn it-tliet mikrostati Ewropej u l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea stabbiliet eh, rida tagħha fl-2012 ma kienet l-ewwel darba illi l parlament Ewropew kellu l-opportunità li jagħmel diskussjoni fuq ir rakkomandazzjoni biex jieħu pożizzjoni wkoll qabel dan il-mandat tal-Parlament Ewropew fuq dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni għaddej illi jekk li ma jkunx jista' jidħol fis-seħħ sakemm ma jajċiva l-Parlament Ewropew u għalhekk għandu rwol b'saħħtu l parlament Ewropew f'dan in-negozjati fis-sem l-Unjoni Ewropea u għalhekk Għandna l-Prinċipat ta' Andorra, Prinċipat ta' Monaco u Repubblika ta' San Marino li huma kollha stati sovrani li għandhom storja illi interessatni ħafna bħala eh, avokat, ovvjament, u eh, professur ta' liġi komparattiva u għalhekk jiena eh, kont interessat ħafna matul in negozjati kollha għal dan l il-ftim ta' soċjazzjoni konklużjoni tiegħu u wkoll eh, kien hemm interess mhux biss imma wkoll ma' Franza, l-Italja kif ukoll Spanja li huma fuq il-frontiera ta' dawn il-pajjiżi huma kollha msieħba importanti ħafna l-futur tal-Unjoni Ewropea anki jekk huma eh, stati eh, żgħar u dimensjonijiet żgħar u popolazzjoni żgħira. Imma bibil ma' dikjarazzjoni fuq l-artakolu 8 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea hemm il-prinċipju ta' flessibilità, eżerċizzju ta' realiżmu biex indaħlu wkoll dawn l-erba libertajiet ta' sigurtà legali ma kif ukoll rispett tal individwaliżmu speċifiċità u l-kapaċità ta' assorbiment Eh, tal-qafas Ewropew min-naħa ta' dawn it-tlet mikrostati għax huwa ċar li brabta ma' dawn l-erba libertajiet f'dawn il-pajjiżi tant żgħar popolazzjoni tant żgħira hemm eċezzjonijiet temporali riversibbli eh, fi żmien skont l-importanza u l-evoluzzjoni tal-adattazzjoni tagħhom f'dawn it-tlet stati żgħar f'dawn in-negozjati biex ikun hemm implantazzjoni tajba ta' dawn l-erba' libertajiet. Hija ovvjament limitata wkoll eh, il-baġit ta' dawn il-pajjiżi għandhom bżonn ta' mekanizmu ta' risoluzzjoni ta' konflitt għax din nitkellmu fuq fuq inkorporazzjoni imma nitkellmu fuq ftehim ta' assoċjazzjoni mhux sħobija fl-Unjoni Ewropea u affarijiet eh, differenti imma nixtieq ukoll nitkellem fuq punt li huwa interessanti għadin nitkellmu fuq il-mandat li għandna, imma għanna bżonn nirrikonoxxu illi dawn it-tlet mikrostati hemm bżonn li kunem hemm trasparenza, pereżempju fil-qasam tat-taxxa, fil ġida kontra tħassil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu b'mod partikolari u għalek naħseb li huwa importanti illi nittolbu li dawn it-tlet stati li jkomplu bil-kooperazzjoni tajjeb ħafna mal-OECD u mal-organizzazzjonijiet kollha internazzjonali anki dan il-Kunsill tal-Ewropa fil-Komitat tal-Ġida kontra l-Korruzzjoni huwa importanti ħafna li nikonoxxu l-isforzi kollha tagħhom. Rakkomandazzjoni netta tira l-attenzjoni fuq l-importanza illi intennu relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' frontiera ġifieri Spanja, Franza u l-Italja biex ikun hemm kooperazzjoni imtejba fl-ambitu ta' interess reċiproku u ta' politika orizzontali. Ma fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn nitkellmu fuq tliet punti. Il-każ ta' Andorra hemm bżonn li wieħed jgħid anke fuq mill-lat finanzjarju anke għal dak li huwa tabak u għalhekk fejn kien hemm ftehim mhux biss mal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-Istati tal-Fruntiera Eh, Spanja. Walek huwa importanti nirkonoxxu min-naħa ta' Repubblika ta' San Marino e diffikultajt biex esporta lejn istati membri. Qegħdin naraw pereżempju dokumentazzjoni fuq il-vat mbagħad prinċipat ta' Monaco bżonn nirrikonoxxu illi hemm fejn huma minoranza meta il-Monagaski stess huma fil-minoranza viżavi ċittadini l-oħra wara importanti ħafna li jkun hemm din il-flessibilità u intelligenza biex eh, jkun hemm suċċess eh, f'dawn in-negozjati. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lill-Kummissarju Mimika. visem il-Viċi President tal-Kummissjoni u rappreżentanta għolja eh, tal-Unjoni. Grazzi ħafna l-ftim ta' Assoċjazzjoni ma' Andorra, Monika u San Marino ġew intensifikati. Lan huwa li nifinalizzaw id-diskussjonijiet fuq il-qafas tal-ftim sa' Ġunju. Umbagħad forsi jkun hemm bżonn xi sentejn għan negozjati fuq il-volum għoli ta' leġiżlazzjoni Ewropea tiġi adottata mill-imsieħba tagħna. Kif ġie msemmi ġustament fir-rapport tal-Onorevoli Lopez Aguilar, aħna ngawdu mir-relazzjonijiet eċċellenti ma' dawn it-tlet l-istati iż-żgħar. Dawn it-tlet pajjiżi huma gburin tal-istorja tagħhom u tal-indipendenza tagħhom imma tant affarijiet eh, komuni aħna nagħmlu parti mill-istess familja Ewropea u hija naturali illi nipprovaw illi jkollna eh, partnerjat mill-iktar viċin. Aħna napprezzaw ix xewqa tagħhom illi jkollhom integrazzjoni sieħa fis-suq intern. Andorra, Monaco u San Marino għamlu sforzi kbar dawn l-aħħar snin lejn rikupru finanzjarju u ekonomiku kif ukoll bħala tlestija għal dan il-fejm ta' Assoċjazzjoni Futur. Nagħti eżempju diġà għamlu trasposizzjoni ta' ċerti regoli tas suq intern Ewropew u mal rakkomandazzjonijiet bħala abbozz aħna nkomplu nħeġġu l-imsieħba tagħna illi jfittxu appoġġ mill-istati membri biex ikun hemm l u jkun hemm il-proċess ta' implementazzjoni tiegħu. Dan se jkollu bżonn kapaċitajiet amministrattivi sodi u kooperazzjoni mal-Istat membri tal-Unjoni Ewropea tista' tgħin ħafna. Aħna nilqgħu il-fatt li inti enfasizzajt fl-appozz tar-rakkomandazzjonijiet l-importanza illi nżommu l-integrità ġenerali omoġenjetà tas suq intern u r-rispett għal drittijiet fondamentali aħna naqblu mal-Parlament Ewropew u l-Unjoni mhijiex se tikkomprometti eh, xejn għal dak li huma l-prinċipji tas-suq intern dan huwa wkoll din wkoll linja gwida anki ma meta nitkellmu mal-Iżvizzera u mar-Renju Unit. Kull ftehim se jaqa' eh, taħt l-ambitu ta' dawn ir-regoli imma f'dawn il-limiti żgur mhux forsi hemm post tal-medjazzjoni illi tikkonsidra bis-sħiħ is-sitwazzjoni partikolari ta' dawn imsieħba tagħna iż-żgħar. U dan il-kontest ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew eh, nista' nilqawhom u ngħidu li huma f'waqthom. L-Unjoni Ewropea tipprova li jkun hemm ftehim ġenerali b'aċċess sħiħ għal suq intern Ewropew illi jkopri l-erba libertajiet il-moviment ta' persuni, kapitali, merkanzija u għaldaqstant l-istess prinċipji, l-istess suq, l-istess regoli m'hemmx integrazzjoni parzjali u dawn l-erba' libertajiet ma nistgħux nażlu minnhom jew nisseparawhom għall-istess raġunijiet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bżonn ikollha kompetenza esklużiva fuq l-interpretazzjoni u applikazzjoni tal-ftehim, inkluż ukoll għal eh, soluzzjoni ta' konflitti tal-aħħar rikors u l-Kummissjoni bħala s-sisa ta' trattat bżonn ikollha kompetenza biex tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni ġenerali tal-ftehim illi kif ukoll fl-għajnuna mill istat u skont ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament u t trattati tal-Unjoni Ewropea se naraw tal-bit ta' Monaco ta' Andorra u ta' San Marino għal arranġamenti transizzjonali bħal pereżempju dritt ta' stabiliment il-moviment ħieles tal-ħaddiema kif ukoll il-fornitura mm, ta' servizzi u dawn it-talbiet hemm bżonn ikunu proporzjonali u ġustifikati e, ftehim ta' assoċjazzjoni se jkun sitwazzjoni fejn kulħadd jirbaħ u pass il qudiem lejn eh, kontinent Ewropew iktar maqut. Grazzi ħafna. il kummissarju eh, Grazzi. Wara f'sinar it-tajjeb il-kulħadd issa nisimgħu lill-gruppi politiċi għal PPE l-Onorevoli Zofko. Onorevoli President kollegi kien bi pjaċir bil nkun shadow rapporter fuq dan ir-rapport jiena nixtieq nirringrazzja dir rapporter Sur Lopez Aguilar tal-direzzjoni li ta' fil-fajl u shadows l-oħrajn għal kooperazzjoni kostruttiva tagħhom. Aspett importanti tar-rapport hija rikonoxximent tal-dimensjoni territorjali ta' dawn l-istati l-implikazzjonijiet tagħhom u flimkien mal-kollegi tiegħi aħna propajna miżuri biex nadottaw qafas istituzzjonali biex it-tliet pajjiżi fil-viċinat ikunu jistgħu jimplementaw ftehim ta' assoċjazzjoni b'mod effikaċi. Hija bla dubju ta' xejn illi l-Parlament Ewropew jeħtieġ li jinkoraġixxi tali ftehim ta' assoċjazzjoni ma' dawn it-tliet stati, dawn it-tliet stati huma mdawrin mill-Istati Membri Ewropej u għandhom l-istess kultura u storja palma naħna dawn it-tlet stati għandhom riformi importanti u konformità mal ewropa partikolarment fir rigward tar regolament tal-settur finanzjarju dawn l-isforzi jekk tiġu il-tifħir tagħna. Bladazzjoni ta' dan ir-rapport aħna nitolbu għal konklużjoni tan-negozjati ta' ftehim komprensiv biex inkunu nistgħu nibnu fuq ir-relazzjonijiet tagħna fit-tul ma' dawn il-pajjiżi fil-viċinat tagħna. Grazzi ħafna għall grupp tas soċjalisti onorevoli Benifej. Mikrofonu, grazzi ħafna rapporter il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Ewropa u dawn it-tliet pajjiżi huwa pass importanti fit-tfassir tal-integrazzjoni Ewropea li llum qegħdin ninvolvu dawn it-tliet pajjiżi illi ħafna drabi kellhom post importanti fl-istorja Ewropea iżda xorta waħda kienu lil mill-proġett Ewropew biex intejbu t test u ntejbu l-kollaborazzjoni anka permezz ta' dialogu mal-partit tiegħi tal-Partit tal-Familja Soċjalista ta' San Marino ġew approvati żewġ emendi fuq żewġ aspetti importanti fosthom ir-riċerka, ir-riforma tal-Parlament ta' dawn it-tlet stati dawn jistgħu jkunu okkażjoni biex iġibu fis seħħ miżuri ta' investiment ta' infrastruttura komuni fosthom ir-riċerka u l-iskambju ta' kwistjon ta' arfin xjentifiku. Irid ikun hemm ċertu awditjar perjodiku għattur kollu tal negozjati li jmissu importanti li l-integrazzjoni ta' dawn it-tlet pajjiżi jipproċedi minn l-ewwel b'mod iktar produttiv anke dwar ċertu aspetti li forsi ma nistgħu ma naqblux jew jaf ikollna ċertu rikjesti reċiproċi. Illum aħna iktar ma nkunu maqdin iktar ħankunu b'saħħitna fl-Ewropa. Grazzi. Għal grupp tal-Konservaturi Onevoli Tanok. President, il-konnessjoni ġeografiki storiċi bejn l-Ewropa u dawk it-tlet mikrostati hija xi ħaġa evidenti, però ċorta waħda teżisti kooperazzjoni bejna u bejn it-tlieta li huma jużaw l-euro. U l-Andorra u San Marino huma membri tal-Unjoni Doganali Ewropea tliet stati flimkien għandhom popolazzjoni ta' madwar 150.000 fruħ tliet darbit iżar mill-iżar stat membru Ewropew Malta u bekk il-ftehim ta' assoċjazzjoni ser jirrikonoxxi din il dan l-isbilanċ importanti bejn dawn iż-żewġ partijiet negozjattivi u qed nara il-rapport ta' Aguilar qed jitlob għall-implikazzjoni li għandu jiżdieħdu konsiderazzjoni dwar diffikultajiet li qed jiffaċċjaw dan il ftejn ta' assoċjazzjoni. Fost affarijiet oħra l-aspett pratiku dwar il-pis sproporzjonat tal-implementazzjoni tal-aki komuniter Ewropew u aspetti oħra palmu mal-movement ħieles dwar fid-dibattitu tiegħi jiena naf x'inhuma il-problemi dwar l-inviżibilità tal-erba freedoms fis-suq. Ta' li ċirkostanzi ta' optaw ta' moviment ħieles jafu jkunu problematiċi fid-dawl tal-Brexit iżda Iżda fil każ ta' dawn it-tlet eh, mikrostati derogazzjonijiet għandhom ikunu raġonevoli. Jiena nixtieq nirgazza l-rapporter sur Lopez Aguilar għal avġanament produttiv tiegħu u jiena sankun disposta rendi vota favur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, onorevoli Sole għal minuta. Grazzi, President Andorra, San Marino u Monaco huma tliet pajjiżi Ewropej li għandhom karatteristiċi partikolari, storiċi, politiċi, socio ekonomiċi ċari ħafna brabta mal-pajjiżi li huma viċini tagħhom imma wkoll bħala Unjoni Ewropea interessata wkoll li jkollna relazzjonijiet mill-viċin ħafna ma' dawn il-pajjiżi biex hekk nkunu nistgħu ntejbu relazzjonijiet tagħna huwa importanti matul in-negozjati li nittama li kun jistgħu jikonkludu ruhom derwaqt li l-opinjoni pubblika tal-tlet pajjiżi, speċjalment is-setturi illi forsi qed rasnu l-interess tagħhom, eh, jkunu jafu eżatt il-kontest u l-kontenut li hemm bżonn ikun trasparenti fuq Andorra hemm bżonn nirrikonoxxu dan il-pajjiż u l-isforzi tiegħu biex ibiddel il-bażi ekonomiku bħala modell ekonomiku eh, tiegħu u għalhekk huwa importanti li jkollu sistema eh, tat-taxxa li jkun wieħed trasparenti u bħal dawk ta' livell Ewropew u internazzjonali u għalhekk inħeġġeġ l-awtoritajiet ta' Andorra li jibqgħu għaddejjin bir-riforma ta' kooperazzjoni tagħhom u b'relazzjonijiet dejjem tajbin mal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna smajna l-opinjoni tal-gruppi politiċi l-Onorevoli Fizas għal-minuta. Sur Komissarju l-ewwel net nixtieq nifraħ lir rapporter Eh, Juan Fernando Lopez Aguilar għax-xogħol eċċellenti tiegħu. Dan ir-rapport huwa rilevanti ħafna anki jekk dawn huma pajjiżi żgħar huma dan it-territorju stess tal-Unjoni Ewropea għalhekk huwa importanti ħafna li jkun jistgħu jipparteċipaw fis-suq intern Ewropew. Jiena kontent ukoll mod partikolari għal Andorra għal fatt li viċin ħafna ovvjament u eh, viċin ħafna għal eh, anki wkoll għall prinċipat ta' Andorra. Ovvjament jiena nixtieq eh, nilqa l-isforzi kollha ta' dan il-pajjiż biex jeleb din l-immaġni li kien jagħti ta' tax haven u għalhekk issa għan minn ekonomija sfumata opaka, issa għandu settur trasparenti ħafna ta' ekonomija, ta' turizmu, eccetera u għalhekk għandu standards ukoll ta' benessri għoljien ħafna u dawn it tlet stati bil-karatteristiċi stess tagħhom bilfors qed jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea u nitama dan bin l-assoċjazzjoni jkun hemm kemm jista' jkun integrazzjoni. Onorevole. Onorevoli Assisi, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Fandora Monaco San Marino. Iktar minn 150 elf Ewropew li għandhom konnessjoni stretti mal istati membri Ewropej u ovvjament għandhom storja interkonnessa magħhom. Jiġifieri rridu nġeddu l qafas ta' relazzjonijiet bejn l-Ewropa u dawn it-tliet pajjiżi. Ovvjament irridu norbu iktar lejn dawn il-pajjiżi, dawn il-pajjiżi huma partikolarment vulnerabbli fid-daw tal-globalizzazzjoni, ġifieri rridu nippreservaw il-speċifiċità kulturali tagħhom u naċċertaw illi jkunu fattibbli dan il-ftehim jeħtieġ illi neħdu konsiderazzjoni din l-isfida saħħaħ l-aċċess ta' dawn il-pajjiżi għas-suq. Waħdini dawn il-pajjiżi ovvjament għandhom jagħmlu l-parti tagħhom biex ikunu iktar qrib il-liġi Ewropea dwar eh, banka u kwistjonijiet fiskali, trasparenzi. Iġifieri dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni għandu jiġi appoġġjat mill-Parlament Ewropew kif ilu suġġerita hawnhekk u Jiena naqbel mal ma dialogu ma dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna s-san għaddu taħt il-proċedura ta' kaċ tiegħi sur Efriċ. Dawn it-tlet mikrostati huma dawk il-limis il-ftehim ta' assoċjazzjoni kun jiġini f'mokk il-pakman u jidur dawra u jibla kull ma jsib, ġifir jekk dawn il-ġnus ħajaħsbu li ħajnataw xi trattament speċjali. Nirreferjom għal klim tal- tal-Kummissarju fejn qal ma teżistix l-integrazzjoni parzjali, jeżistu ħafna regoli fil-suq waħdin li għandhom jiġu jittieħdu l-konsiderazzjoni minkejja li ntqal preċedentement dwar konċessjonijiet u opt-outs temporani wieħed jistaqsi kemm dawn ħajdumu fi żmien u speċifikament fil-dawl tar-reġim bankarji ta' dawn il-pajjiżi kemm dawn ħajġu tollerati la darba dawn joqorbu iktar mal-suq waħdini u r-regoli l-oħrajn illi għandhom xi jasmu dan Il-parir tiegħi għal dawn it-tliet mikrostati eċċellenti huwa illi biex joqogħdu attenti għax Pacman dal-waqt ġej tilqu ġru. Onorevole Tremosa, prego un minuto. Onorevole Mimosa. Grazzi ħafna President se nitkellem fil-qosor biex napprezza biss u ngħid eh, prosit li rapporter Juan Fernando Lopez Aguilar li shadow rapporters u lill kollega Fisjas għax xogħol straordinarju tagħhom u għalhekk aħna niġu mill-ħdejn eh, bħala familja Andorra u ovvjament eh, dawn l-aħħar snin Andorra għamlet bidla straordinarja u għalhekk naf illi għada se nivvotaw u nixtieq ngħid li deputati kollha u nirringrazzjahom għad dedikazzjoni tagħhom biex ikun hemm eh, din l-aħjar prassi min-naħa ta' Andorra u kif qal il-kollega tiegħi nirkonoxxu l-isforzi kollha tal-Gvern tal-Parlament ta' Andorra biex jikkonverti dan il-pajjiż bidlu ibidlu dan il-pajjiż grazzi ħafna Un per lei. Minuta għalik. Grazzi ħafna. President. Grazie ħafna, President. Dawn it-tlet pajjiżi. Os forologiki paradisi. Dawn it-tlet pajjiżi huma marufin bħala tax havens fil-reġun fejn fejn fejn imorru n-sinjuri u nafu r-ruol li għandhom. Iżda issa bil-ftejn tal-assoċjazzjoni, aħna qed nassumu li dan kollu ser jisparixxi wieħed jistaqsi jekk dan fil-fatt ħajseħx jew le, jekk dawn ħajiqfu li jkunu tax havens jekk fil-fatt ħajkun hemm trasparenza jekk ħajkollhomx konformità mar-riformi suġġeriti mill-Unjoni Ewropea. Qed nistaqsi dan għax xinajdu jekk inti tkun avukat ġewwa Monaco. Mhux possibbli u xinajdu dwar id-diskriminazzjoni kontra n-nisa hemm diversi problemi ta' childcare ukoll fost affarijiet oħra. L-operat tal-banek dawn huma kollha kwistjonijiet kruċjali importanti li ħajkonna nżommu f'moħħna Ma dawn huma uħut mill-problemi hemm ħafna iktar minn dan. U ovvjament l-Onorevoli Marias l-Onorevoli Marias għal-Milti grazzi ħafna President. Nishtiq nifraħ il-kollega tiegħi Santiago Fis fuq ix-xogħol li jagħmel fuq dan id-dossier. Dawn it-tlet mikrostati għandu qed jiffaċċaw l-istess sfidi, l-istorja tagħhom, il-kultura, jużaw l-euro, jitkellmu l-lingwi tagħna, huma Ewropej daqs għandhom diversi ftehim għandorra kien il-pjunier fil-1990 li firma ftehim mal komunità Ewropea li għadu fis seħħ ovvjament l-elezzjonijiet Ewropej Edin għawar għalbib u ovvjament sar ħafna progress reċentement, partikolarment dwar regolamentazzjoni finanzjarja, governanza fiskali, ġrida kontra terrorizmu, ġrida kontra ħasil ta' flus iridu nimplementaw l ftejim biex is-soċjetà ċivili tista' tara dawn il-ftehim kollha li jiġu iffirmati fi żmien sentejn. Irridu immexxu biex inkunu nistgħu ntejbu l-kompetitività tal-Ewropa fuq aspetti edukattivi u diversi aspetti oħrajn. Issa sur kummissarju nagħti il-kelma lilek biex kun tista' tirribatti jekk jogħġbok. Mela, mela. L-adozzjoni tar-rakkomandazzjonijiet hija utli u tiġi f'kien propizju. Nixtieq nirringrazzja lill membri tal-interventi, il-kummenti tagħhom, suġġerimenti tagħhom illi għamlu llum u fil-Kumitat ta' 31 ta' jannar jena etniħu għost bil-konklużjoni tal-Parlament biex ikun hemm adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-ftehim ta' assoċjazzjoni ma' dawn it tlet stati. L-Andorra, Monaco, San Marino, grazzi ħafna. Kommissarju Minica, issa nagħti l-kelma lill rapporter Oliver Lopez Aguilar. Grazie, caro Presidente. Grazie, President. Jiena f'dan l-intervent hemm sonna impressjonat ħafna minħabba l-interventi tajbin ħafna, pożittivi ħafna li dominaw l-interventi kollha, ġifiri minn gruppi differenti politiċi f'dan il-Parlament u għalhekk dan eh, juri eh, l approċċ li għandhom l-Unjoni Ewropea għal dawn it-tlet pajjiżi żgħar, il-kartografija tagħhom, l-istorja tagħhom, il-rabtiet magħhom għal pajjiż tal-Unjoni Ewropea u għalhekk din hija l-opportunità ta' deb biex ikollna dikjerazzjoni politika konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u dawn it-tlet stati żgħar. Għax hawnhekk din Eh, nagħtu validazzjoni lir rapport skont ir-rakkomandazzjonijiet ta' proċess għaddej biex nappoġġawha biex intuha l-appoġġ tagħna biex ikun hemm suċċess u nuru wkoll sensibilità għal tliet sitwazzjonijiet differenti. Naħseb dan huwa wkoll eżerċizzju ta' pedagoġija x'dawn huma tliet pajjiżi demokratiċi jista' jkun hemm il-kritika li smajt Ovvjament eh, nistgħu naraw ukoll f'stati membri oħra anki għal dak li għat imma huma tliet pajjiżi li impenjaw ruħhom ħafna eh, fuq ir-riforma tagħhom u l-Unjoni Ewropea da tafu sew, ġifieri mill pedagoġija neċessarja biex ikun hemm suċċess u nispjegaw ukoll eh, il-kontenut ta' ftehim bħal dan f'dan il-proġett kbir ta' bidla Ewropea biex niftħu il-bib eh, għall kandidati ta' assoċjazzjoni. Imbagħad hemm kemmtejn fuq ir-rikonoxximent bżonn pereżempju naraw liġijiet tagħhom fl-ambiti kollha biex jikomplu jippromovu biex ikun hemm fl-aħħar mill-aħħar suċċess ta' ftim ta' assoċjazzjoni nittamaw minn dak li smajt se tkun realtà. Grazzi ħafna lil kulħadd. Eh, Grazzi ħafna. u Nifraħlek għax-xogħol li għamilt eh, eh, il-votazzjoni ħassira għadha. Adesso l'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Skont l-agenda għanna il-rapport tal-Onorevoli Lockergard illi dal-waqt ħajasal malajr malajr fis-sala dwar ir-rekwiżiti ta' aċċessibilità għal prodotti u għas servizzi. Nagħti l-kelma lir-rapporter jekk jogħġbok. Thank you, Chair. It's, because... Grazzi fil-qosor. Komissarji, shadows, kollegi, dan huwa mument importanti hawnhekk fil-Parlament u għal 80 miljun ċittadin Ewropew illi qed jikkonfermaw liġi li ser ittejjeb l-aċċessibilità tal prodotti għas servizzi sabiex irrispettivament tal-imma limitazzjoni u disabilità wieħed jista' jkollok tista' tippretendi li t-telefon tiegħek, il-computer, television tiegħek ikun aċċessibbli tista' tużhom bħalma jista' juża jużhom konsumatur ieħor. L-emerġenzi tista' taqbad u tagħmel 112 għall-għajnuna. Tista' ssib il-ħinijiet ta' tluq diġitalment jew tista' tiġbed il-flus mill-ATM affarijiet li nies oħrajn li jarawhom bħala normali iżda dan kollu mhux dejjem aċċessibbli għal nies li għandhom ċertu limitazzjoni din il-liġi ilha hemmhekk għal diversi snin u tikkonferma l-ambizzjonijiet li kellna fil-konvenzjoni tal-knus maquda għal persuni b'diżabilità u personalment jiena kburi ħafna għax kienu negozjati dowwiema iżda jiena kburi bir-riżultati li kellna li ser jiġri Konkretament huwa illi il-numru tal emerġenza ħajkun parti l-ATMs, pagamenti konsols u konsols u tamir tas servizzi fil-metros, fil-karozzi tal-linja, fit-trams, ħajkollhom ikunu aċċessibbli l-Parlament. Irnexxielu jinkludi inkorpu dejna diversi mikro imprizi u kol dawk il-pajizi, dawk l-imprizi li huma tkellemna dwar il-funzjonalità u dwar ċertu standards tekniċi iżda l-imprizi għandhom ikunu jistaw ifaslu l ispeċifikazzjoni tekniċi tagħhom stess ma nagħmlu ngħidulhom aħna. Kollox għaddej fuq ir-Rubini, Le. Kull negozjat jeħtieġ kompromess u naf illi għaw min jaħseb illi hija ħasra li ma inkludejniex il-binijiet, naf illi għaw minn xtaq li ninkludu iktar u bħala rapporter irrit nara fil-fat li biex ikolna il-pozittiv irridu nipprovaw inċedu l-awlem. Ma nishtiqx illi nitlef kollox ma nixtieqx ma nsembix il-progress li għamilna u jina nistenna l-Kummissjoni illi tagħmel proċess ta' reviżjoni f'sentejn oħra biex naraw kemm wasalna u nispera li jkollna appoġġ konsiderevoli għal dan. Grazzi ħafna. sur Kużar minuta u nofs fissem il komitat tal tal-impjiegi. Grazzi, President kienet triq twila biex naslu hawnhekk fl-2009 Jiena kont l-ewwel deputat Ewropew fil-dan il-Parlament u mbagħad eh, fl-2011 fil-pakett ta' mobilità għal nies b'diżabilitajiet ġiet adottata. Mbagħad ukoll kien hemm strateġija dwar id-diżabilità bilan għall-2020. Fir-rapport jiena tlabt il-Kummissjoni biex jadottaw miżuri biex jappoġġjaw dawk b-diżabiltajiet U jiena sħat fuq il-fatt illi rridna nelbu ostakli fuq livell Ewropew u rrid kellna bżonn kundizzjonijiet ta' affasu. Fl-aħħar ħames snin, sfortunatament, ma kienx possibbli għalina li nadottaw għat leġislattiv imma fl-2011 il-Kummissjoni preparat dak l-att legali u wara dawn is-snin ta' ħidma issa għandna e, għandna test tajjeb bilanċat li jgħinna biex nisħu fuq integrazzjoni soċjali persuni ta' disabilità. Imma wkoll huwa tajjeb għall-ekonomija u għad-dinja tan-negozju u fl-aħħar ta' terminu leġislattiv u importanti li aħna naħdmu qatih għax aħna viċin dan l-għan. Imma jina kburi fuq dawn e, e, il-riżultati u nisħa u nesprimi gratitudni u nisperaw li aħna nkomplu f'din it-triq għal-futur li dak li aħna għadna ma wasalni xalih sissa jinnastu għalih fil-futur. U grazzi li rapporter għall-impenn tiegħu. Naħseb li dan huwa test importanti u ħankun kuntent biex nivvota iva